ippreżenta il-programm. Grazzi President, membri onorevoli, għadni ġejmil laqa tal kolleċ eh, fej aħna għabinna fuq il-programm ta' ħedma għal 2018, jena kontent li